Grazzi ħafna, Sur Mavrojanis. Dan jikkonkludi d-dibattitu tagħna. Il-laqa li jmiss se tkun għada fil-5 ta' Lulju. L-aġenda ġiet ippubblikata u tinsab fuq is-sit tal-Parlament Ewropew.